f'Ottubru. Votazzjoni fa' dal-punt. Sarru 11 nes 5 ħana id-dibattitu hawnhekk għadha nibdew fid-disa ta' filgħodu nixtieq ilkom il-kol il lejli tajjeb. Grazzi.